Iżda jiena naħseb li r-riżoluzzjoni tagħna se tinkoraġixxi l ukraina biex tkompli fuq it-triq ta' riforma ekonomika u istituzzjonali. Grazzi ħafna s-Sur Kosblowski, is-Sinjura Pinklovicte. Ačiū, il pirmininkė. Iš parlamento